jipproduċi budget li jfisser li iżjed flejjes jidħlu eh, fl-Unjoni Ewropea. Iżda d-demokrazija hawnhekk qed jieħdu deċiżjonijiet li jaffettwaw il-ħajjiet tal-ċittadini iżda dan jaqa' taħt is-sussidjarjetà u bhekk nissuġġerixxu li nwaqfu ċ-ċentralizzazzjoni u tirrispettaw il-prinċipju tas sussidjarjetà u l-gvernijiet nazzjonali jiddeċiedu fuq affarijiet li aħjar huma jieħdu dawn id-deċiżjonijiet u mhux Brussell u b'dan il-mod tistgħu jsibu l-popolarità tal-gvern ċentrali u l-impenn taċ-ċittadini jtiebu mod drammatiku kif jiena qed nistenna fir-Renju Unit wara li nkunu tlaqna minn din din l-istituzzjoni. Grazzi ħafna. Mela, għal PPS, e, Tfoski, forsi jina minix membru tal-Brexit, forsi bħal membri tal-Brexit, tal-parti tal-Brexit jina et indur fl-aġenziji tagħna u jina naf għamlu, naf kif jaħdmu, naf x'qed isir mill-Unjoni Ewropea u għalkemm jiena favur ir-riforma tal-Unjoni Ewropea jiena naf li dan il-budget huwa bbażat fuq konsens u l-konsens huwa bbażat fuq ċerti proposti mill-Kummissjoni Ewropea fuq l-emendi u fuq il-kummentarji li deħlin mill-pajjiżi Ewropej u l-Parlamenti u l-Parlament Ewropew ukoll. U jiena najxu f'bużija mhux bħal ċerti membri ta' dan il-Parlament Ewropew li jemnu li aħna E, maqtuħajn mill-nies tagħna, mill-ċittadini tagħna, mhux bħalkom jiena nmur fil-fost votanti jiena naqra l-rapporti mill auditori u nafu li rridu nżidu il-flejjes u rizorsi meħtieġa l-aġenziji mill-2.43 miljun euro għall-aġenzija in partikolari għax din aġenzija li għandha Galileo f'idea u servizzi oħra Jekk irridu niffinalizzaw it-trasformazzjoni ta' din l-Aġenzija Ewropea għandna bżonn ta' dawn ir-riżorsi biex naħdmu fuq l-isfidi ġodda speċjalment is-sigurezza tal-ċittadini tagħna u l-sostituzzjoni tal-sinjal tal-navigazzjoni eh, u eh, għall affarijiet oħra ta' dan l-aġenziji. Aġenzija nittama li din aġenzija tieħu dawn ir-risorsi u jiena żgur li l-Presidenza Finlandiża se tkun l-aħjar Presidenza u nsibu kompromessa kompromess tajjeb għat tliet istituzzjonijiet. Għanna talba għal karta blu mis-Sur Sokol. Sokor. Eh, Sur Sokor, grazzi ħafna, Signora Viċi President Sur Zewachowski, inti semmejt il-kollegi mill-partit tal-Brexit jiena għandi din mistoqsija għaliex taħseb illi huma daqshekk eh, mhumiex kontenti mal-sitwazzjoni kieku l-Unjoni Ewropea ma kienx teżisti ma kellhomx il-possibilità li resqu dawn l-istqarrijiet mod miftuħ lil pubbliku il għaliex qed qed jifirxu dawn il-gidbiet f'dan kuntest fejn kollha kull tip ta' ta' oċċiet ta' flus l għaliex għaliex huma eh, mhumiex kuntenti daqshekk. Grazzi ħafna għall kelma laqas 30 sekonda għandi bżonn biex inwieġbek. Jiena studjajt psikoloġija fl-Awstrija u kien hemm ħafna persuni frustrati hemmhekk. Ħafna każijiet ta' dawn in-nies frustrati li aħna studjajniehom hemmhekk. U rari illi stajna napplikaw diagnosi għajr għal dak li rajna diagnosi bħalma rajna fil-stajna fil natu diagnosi għall-istess għall-persuni għawnek fil-parlament kif rajna fil-Austria. Fil Issa il-kelim li jmiss, sur Deutsch mill-PPS. Signora President, emmin jajt illi meċ bil-budget tajjeb, għanna budget um, propost u budget li ma jiġix aċċettat. Eżis kollegi, jiena noħlom illi bil-votazzjoni ta' dal-proposta fuq il-mejda jiġri proposta tal-Parlament tal-budget tal-Unjoni Ewropea għall-2020 jista' jiġi approvat u bekk nitlob nitlobkom biex tappoġġa dan il-proposta tal-baġit apparti mir-riservi u d-dubji li kull wieħed minnkom jista' jkollhom ikollu għax il-proposta tal-Parlament jinkludi inizjattivi u emendi illi ġew mresqa illi jipprevedu żieda ta' xi 3 biljun euro tal-budget għal 2020 fil-gwad tal-politika tal-koeżjoni. Dan huwa pass il qudiem dan joħloq possibilitajiet biex nevitaw sitwazzjoni fejn fejn jistaw, nistaw, jistaw l-problemi tal ewwel tal-bagġi ta' qabel u jiena nappoġġa dan din proposta issa l-Onorevoli Kirskus għal PPE. Grazie ħafna. President. Nixtieq ngħid lill-Ingliżi m'għandkomx tinkwetaw fir-rigward tal-infiq nazzjonali għax aħna għandna regola illi tajt li għandna 3% eh, bħala mira kull sena jekk qed titkellem dwar l erba bejn l-4 u 5% tal-GNI, is-Sur Johnson ta' istruzzjonijiet li għandkom tonfqu iżjed fuq l-infiq pubbliku u mhux naqsu il eh, biex naqsu l-iskuntentezza minħabba l-Brexit. U bekk għandkom taxxa ta' 5% u għandna 3% jekk taħsbu lura fuq l-10 snin li għaddew huwa ċar li se jkollna bżonn ta' iżjed eh, sforzi ta' finanzjament u bekk il-Kunsill irid jgħin il-Parlament biex naslu għal livelli meħtieġa L-Onorevoli Jarva sal-PPS. Jiena nixtieq ngħid prosit l-ewwel net lir-relaturi talli sabu kompromess tajjeb jiena naqbel li l-Unjoni għandha tkun iżjed attiva fuq smawlenin tal-attività fl-2020 u bekk il-budget tagħna għandu jiżdied b'2.7 biljun euro meta mqabbla mill imqabbel mal-abbozz maħruġ mill-Kummissjoni aħna suġġerejna 171 biljun euro għal budget għal protezzjoni attiva tal-budget tal-klima u anke għal Erasmus u appoġġ għal SMEs. Kif ukoll għal riċerka u l-iżvilupp li inkludi l riċerka importanti ħafna fuq il-kanċer u fuq it-tumuri. U għandna bżonn najnu niġġieldu il-mart fossil ZS fl-Afrika marda serja li laqtet anki l-animali fil-Polonja. Jiena suġġerejt programm innovattiv għal monitoraġġ tal-Darknet. Aħna nappoġġaw servizzi rilevanti li jkollhom ix-xogħol li jħarsu ċittadini mill-attivitajiet illegali fin-naħa eh, kera tal-internet jiena nittama li għada sinjuri dan il-kompromess se jiġi appoġġjat mill-maġġoranza kbira grazzi l-onorevoli ħava għall pps Grazzi ħafna. Sur Kummissarju, eżis kollegi, nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtni l-opportunità li nieħu l-kelma jiena deputat ġdid u għandi naqra biża li nibqa' waħdi hawnhekk f'dan l-emiċiklu għax qed nara illi kulħadd jitkellem u mbagħad ħalli l-emiċiklu waqt hawnhekk l-iktar ħaġa demokratika l-fatt li nisimgħu lil xulxin u nitalmu minn xulxin hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-solidarjetà din nitkellmu fuq l-Ewropa. Fil-fatt hawnhekk għandna l-possibilità li nkunu hawnhekk li konna dritt li nivvotaw u wara kollox aħna hawnhekk ma nistawx naqblu ma tnaqis, ma nistax nivvota għat tnaqqis tal-fondi. Għanna bżonn li jkollna żvilupp armonjus tal-kollettivitajiet lokali, għandna bżonn ta' azzjoni, riżultati u aħna nixtiequ wkoll illi l-Ewropa kollha rwol importanti fit-tibdil fil-ġdida kontra t-tibdil fil-klima li tgħin il-kompetitività tal-industrija, jkollna l-bliet intelligenti, jkollna iktar ekwilibrju soċjali u għalhekk għandna bżonn ta' baġit li jkun wieħed responsabbli. Għandna bżonn ukoll illi nkunu hawnhekk u nkunu nistgħu negozjaw wara. Solo Spiraki képviselő asszony z Ewropa jnej. L-Onorevoli Spiraki eh, tal-PPS Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju Ettinger. Jek tħarsu li jitnaqqis għal-paġi tal-2020, dana jaffetwaw il-ħol inda xogħol il-flejes għal-riċerka l-abilità tal- tal-FC2 u finanzi oħra fost affarijiet oħra. Jekk tħarsu lejn l-MFF dan ifisser li għall budget li jmiss il-21 sa 27 se jkollna nagħmlu tajjeb għal dan u nippruvaw insibu l-kuraġġ għal perjodu ta' wara. U għandna bżonn ta' transizzjoni, transizzjoni eh, ġusta u dan huwa importanti ħafna għal pajjiżi bħal għal pajjiżi bħal tiegħi il-Greċja. Għandna bżonn insibu l-flus biex inħallsu għal eh, tibdil klimatiku u eh, affarijiet oħra. Irridu nerġgħu nħarsu li qed naqis u nużaw eh, kwalunkwe flessibilità li jkollna. Grazzi ħafna. Issa wasanna l-aħħar tad-diskussjoni u bekk ngħaddu għal issa l catch DI. Jiena rċevejt ħames talbiet. L-Onorevoli Ċavodar l-ewwel net mill-Grupp eh, grupp Soċjalisti u Demokratiċi, l-Onorevoli Ċahodaru jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Nixtieq nitkellem fuq il-bliet, l-isptarijiet, dak li qegħdin nagħmlu ġifieri fil-qafas Ewropew fis-settur tas-saħħa hemm ħafna nies li għandna bżonn nissalvaw aħna appoġġajna programm u għalhekk din hija xi ħaġa illi jistgħu jibbenefikaw mill miljuni ta' euro allokati biex hekk nkunu nirrispondu b'mod effiċjenti f'każijiet pereżempju ta' nirien, ta' disassi naturali, arar, ecc. u għalhekk għandna bżonn ta' miżuri effiċjenti biex inkunu nistgħu noperaw b'dan il-mod. U għalhekk fissem il-pazjenti u pazjenti Ewropej potenzjali insaqsi l-Unjoni Ewropea biex twaqqaf mekkaniżmu għal protezzjoni ċivili biex hekk tfaċilita l ħajja tat-tobba u dawk kollha li jagħtu assistenza f'sitwazzjonijiet kritiċi u importanti li l-istati membri kollha jkunu jistgħu jdaħħlu idhom fil-but biex hekk ikun hemm miżuri min-naħa tal-baġit għandna bżonn ta' baġit biżżejjed biex inkunu nistgħu nwaffqu programma kontra mħabba l-ġlieda kontra l-kanċer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 għat kabbir, kompetitività, l-importanza tal-azzjoni għal-klima, għal-azzaza, għal Drittijiet tal-bnedem, iżda għat kabbir kompetitiv, mux ma jaqbilx mal-azzjoni fuq il-klima, għat kabbir għat jikber, iżda l-emissjonijiet għat jizdidu għanna emerġenza għonek, iżda għanna iżjed klim minn azzjoni, mannix l-azzjoni għonek u jiena nemmen ukoll li jiżjed maġni tal-baġit għandhom jiġu mobilizzati mhux isu kollox tajjeb tajjeb illi tfaddal il-flus għal xi ġurnata meta jkollok il-bżonn iżda għandna għandna l-faqar għandna għanna faqar anki meta taħdem u l-SMEs kullim kien fl-Europa għet jissiltu biex jibqaw ħajjin. Illa li xmaħni għet nusaw dan il-flejs li għet jinżammu għal għet jitfadlu għal biex ikonna għaljanza għet titkelmu dwar dritti ta' bnidem. ħagġa enormi di, dritt għal paga li tista' tlaħħaq mal-ħajja, id-dritt għal-kura tas saħħa etc. Hawnhekk qed nitkellmu dwar l-għajnuna l-NGOs, għal-valuri tal-Unjoni Ewropea u dan jkun il bażi tal-istat ta' dritt. U l-istat ta' dritt mbagħad ikollok il-Katalonjani li jispiċċaw il-ħabs jew Julian Assange li jintafa l-ħabs. Għandna wis eh, inkonsistenzi fl approċċ tagħkom L-Onorevoli Sokor tal-PPS. E Grazzi, Signora Vice President. Il-tibdil klimatiku, l-iżvilupp teknoloġiku, l-migrazzjoni, l-isfidi teknoloġiċi ġodda dawn huma kollha aspetti li l-Unjoni Ewropea tiffaċċhom. Jiena kuntent li l-proposta mill-Parlament hija dik li progressiva u ma nsejniex il-politika tal-kożjoni u laqas il-politika komuni tal-agrikoltura li huma l-bażi ta' solidarjetà li l-Unjoni Ewropea ġiet imsejsa solidarjetà mal-istati membri inqas żviluppati bħall Kroazja minn fejn jiġi Il-Parlament issuġġerixxa anki żieda għal finanzja Orizzont l-2020 żieda ta' biljun euro. Għandna bżonn ta' ta' distribuzzjoni ugwali reġjonali fir-rigward tal-programm tal-Orizzont l-2020 għandna ammont sproporzjonali tal-flus eh, illi huwa sejjer lejn il-pajjiżi sinjuri li għandhom infrastruttura żviluppata u anki vantaġġ dejn meta mqabbla mal-istati membri inqas vantaġġati irridu jkollna jżid igwaljanza fil punt tal-istati membri eh, permezz tal-politika ta' koeżjoni biex dawk li huma għadhom lura jistgħu jilħqu dawk li huma iżjed żviluppati u jibbenefikaw minn dawn il-fondi mill-gruppi soċjalisti u demokratiċi l-kellim li miss sa iva inti rides iva tajjeb Kull min jixtieq li l-Ewropa tkun qawwija b'saħħitha trid tara kif se tuża l-flus biex dana iseħħ apparti mill-ċifri u min-numri. Kummissarju jiena smajt dak li qed fil-gwatt tal-proġetti fil-gwatt ta' taki li għandhom valur misjut mal-Unjoni Ewropea. Kummissarju, jekk dak kien il-bidu tal-Parlament tal-aħħar parlament inti u jiena it-nej konna u konna qed niddiskutu l-budget aħna eh, eh, ħames ilu kien der raġonevoli din il-ħaġa kieku għamennija eh, x'kien jiġri t-torok kienu qed jimajnaw il-demokrazija fil-pajjiż fis-Sirja ta' fuq fl-Afrin daħlu fil-żona ekonomika esklusiva f'ċipru. Għan saqsik mistoqsija, inti taħseb li l-istess metodi se jġibu riżultati differenti ħames snin wara issa f'dan iż-żminijiet. Grazzi, Onorevoli Keleħa għall-aħħar kellim aħna qed nitkellmu dan id-dibattitu hemm parlamenti kien fl-Unjoni Ewropea li jkollhom impatti anki fuq deċiżjonijiet hawnhekk fil-gvernijiet nazzjonali u bekk għandna il-patt ta' stabilità u ta' tkabbir jekk nitkellmu dwar il isfidi li għandna fil-rigward tal-Ewropa demografiċi il-popolazzjoni li kull ma jmur il-nuqqas tal-riċerka u l-innovazzjoni fl-Unjoni Ewropea u l-ħafna osma illi aħna ma investejniex biżejjed fihom mhux biss mill-Unjoni Ewropea stess, iżda mill-Gvernijiet Nazzjonali, irrid ikun hemm possibilità li nerġgħu nħarsu biex naraw kif nevalwaw l-investimenti fi ġejjin, l-infrastruttura u l-iżvilupp għal-osmat l-ekonomija għall-iżvilupp fit-tul u bekk il-patt l-ekonomika u qed iwaqqaf l-iżvilupp. U hawnhekk għandna sfida kbira Eh, totali u bekk tridu tħarsu lejn din il-kwistjoni u erġaw ħarsu lejn dawn il-patin partikolari illi xekkel il-gvernijiet fil-gwant tal-izvilup fit-tul, fil-infrastruttura, fil-izvilup fil-edukazzjoni u fl-oqsma l-oħra illi ifissru li l-Unjoni Ewropea tista ssir iżjed dinamika. Grazzi ħafna. Bekk eh, spiċajna l-proċedura t-kaċ u nagħti l-kelma l Sur Ettinger lill-Kummissjoni. Frau Präsidentin. Signora President, Signori. Jiena smajt sew l-argumenti kollha illi għamiltu llum il-kritika li għamiltu suġġerimenti u flimkien mal-personal tiegħi fis-sigħat li ġejjin u fil-jiem li ġejjin se nagħmlu evalwazzjoni ta' dan kollu li jettu. U dan se jkun il-bazi ta' studju ta' fattibilta li jkun disponibli fi ftit jiem. U naraw ukoll il-votazzjoni ta' datakom u għanna wkoll emendi tal-Kunsill u nisperaw li dan kollu ikun parti minn dan kollu u nevalwaw kif suppost. se nindirizzaw ukoll il-kwissjoni ta' riservi u l kundizzjonijiet marbuta magħha kif, kif esprima eh, il-Parlament. Nisperaw li l-budget ta' l-2020 ikun jista' jseħħ mingħajr ir-riservi. Jiena smajċ għal is-Sur Wallis sibtu interessanti ħafna ħanwieġbu. It-kabbir, it-kabbir ħażin għal protezzjoni tal-klima jiena ma naqbilx miegħek hawnhekk. Nista' nimmaġina ekonomija li tikber imma mhux għad detriment tal-klima, imma għalmenu taħdem biex ikollna eh, eh, ekonomija neutrali. Ħanej xi ħaġa. Is-settur e, tas servizzi kollha fejn in-nies jingħataw il-kura, fejn in-nies jiġu mħarġa u jiġu edukati u fejn it-tfal e, jiġu rispettati. It-kabbir jagħmel dan, però għandna l-emissjonijiet ta' ċumniji, pereżempju l-gassijiet serra, ma din mhux marbuta ma' tkabbir. Eh, fil-qasam tas servizzi u allura hawnhekk iridu naraw eh, li ma parti ta' tkabbir ta' l-ekonomija eh, tagħmel impatt ħażin fuq il-klima. Issa, l-enerġija, eja ngħidu li hemm bżonn ta' aktar enerġija mir-riħ, imma għandek bżonn il-konkrit, metal u riżorsi oħra biex inti toħloq daw it-turbini kollha u kif il-konkrit, l-azzar, u l-koper jiġu mamula. Hemm sistemi li jikkawżaw ħafna danni għall-klima. E, l-azzar ġej minn postijiet ta' dinja fejn għandna wkoll id dumping tal-prezzijiet u allura jista' jkollok tkabbir e, ekonomiku imma mhux bil-forsi kollok dannu għall-klima. rajna tkabbir fl-ekonomija u nuqqas l-emissjonijiet fl-aħħar snin u eh, huwa possibbli li tagħmel hekk u hemmhekk qiegħda l-prova l-aħħar punt u li rrid ikollna tkabbir f'dawk l-oqsma fejn hawn reġjuni tal-Ewropa li għadhom lura. U jiena nispera illi fil-Bulgarija u eh, f'ċertu partijiet tar rumenija ikollhom l-istess benesseri li għandhom intom fl-Irlanda inkella mhux se jkollna livell indaqs għal kulħadd, jiġifieri rridu nassiguraw li jkun hemm tkabbir fejn hemm bżonn u ikun eh, hemm tkabbir li mhux bil-fors jagħmel dannu lill-klima. Grazzi ħafna l-Kummissarju Oettinger issa is-sur Tilikainen minnaħa tal-Konsil. Grazzi, Sinjura Viċi President, membri onorevoli, Komissarju, Sinjuri. Jina smajt sew l-argumenti illi għajjimtu waqt dan id-dibattitu animat u ħadd nota wkoll tal- opinjonijiet differenti. Nirringrazzja li relaturi, shadow rapporters, il-presidenti tal-komitati u eh, il-kelima tal-gruppi għall-argumenti ċari li għamlu. Bekk iċċarajtu l-pożizzjoni tagħkom u jiena se informa l-kollegi tiegħi fil-Kunsill kif hemm bżonn. Xi ħadd semma l waqt id-dibattitu illi true. The Council will do its utmost to engage in Kulħadd irid jagħti semu. Issa, rridu nilqu ftehim fuq il-budget tal-2020 skont l-iskadenzi li għandna fit-trattati. Nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Holmeiner għandha l kelma bħala rapporter. Grazzi, Komissarju, Konsil, Sinjuri, Sanwiġa Presur Kra dwar il-kompetenzi nazzjonali, il-poteri nazzjonali. Jiena naħseb li inti taqraħ il-budget jitkellem fuq riċerka interdisciplinarja li niġildu l-kanċer, li ninvolvu l-universitajiet u laboratorji, jitkellem fuq l-interoperabilità, kombustjoni differenti, l-azzar li semma l-Komissarju fejn ħafna riċerka wkoll li naqsu l-emissjonijiet ta' CO2 u inti jista' jkollok ukoll azzar illi jkun neutrali min-naħa ta' diossidu tal-karbonju kif għal komissarju din it-tip ta' riċerka iġib benefiċċji u hekk inwieġbu sur kra irridu nkunu moderni, irridu nkunu kompetittivi, irridu nkunu qed naħdmu favur l-ambjent u ningaġġaw fir-riċerka għaliex dan jagħtina post eh, fuq din fil-kompetittività u naħseb li l-koll naqblu fuq dan. Issa, għal-presidenza tal-Finlandja nixtieq ngħid illi nixtieq sforz komuni biex naslu. Hemm bżonn eh, illi l kunsilj jiċċaqla imqar millimetru favur il-pożizzjoni tagħna u nispera li dan jiġri qabel l-14 ta' Deċembru. Nispera illi bil-Parlament il-ġdid eh, nibatu messaġġ b'saħħtu dwar l-istituzzjonijiet ħalli bekk il-kollegi li huma favur il-Brexit jitalmu illi l-qorti tal-awditurju wkoll jitkellem dwar ir-Renju Unit. Jiena ma rridx nwaqqa' diskussjoni għal dan il-livell jekk hemm żbalji għandna nirranġawhom kemm jekk huma żbalji min tar-Renju Unit u kemm jekk huma żbalji min tal-Ġermanja. L-importanti li nimxu l qoddim Grazzi ħafna, Sinjura Holmaja, issa Sinjura Gadia Zabal Rubjal. Grazzi, Sinjura President, Sinjura Holmaja, diġa tat uh, U għalhekk għandna bżonn anki iktar tard fid-dibattitu nitkellem fuq dak li qalet eh, Sinjur Ormai u nilqa il-ħidma tagħha ovvjament kif ukoll il-kollegi illi għamlu parti minn negozjati u aħna se negozjaw mal-Kummissarju Ettinger jew mas suċessur tiegħu. Għandna nixtieq nirringrazzjaw lis sur Ettinger għax għadna li l-isħaħ niddiskutu u dejjem kien kostruttiv, dejjem kien impenjat biex jiddefendi l-Baġit Ewropew u joħroġ bid-dati u dejta li kienu tajbin ħafna u nafu illi din il-proposta hija ta' tnaqqis u nirringrazzjak u narawk derwaqt. Nagyon szépen köszönöm, a vitát ezennel lezárom, és holnap. Grazie ħafna. Pen wasalna għat-tmiem ta' din id diskussjoni u se nivvotaw fuqha għada. Qabel ma ngħaddu għall punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna nixtieq ninformakom illi ma kienx hemm talbiet għal votazzjoni fuq il-korriġenda min-naħa tal-kumitati itre libe u juri Għaldaqstant, skont ir-regola 241 paragrafu 4 tar-regolament intern, dawn il-korriġenda għalhekk huma approvati. Ir-rapport ta' Sur Petri Sardama fuq il- Eh, il-budget tal-2017 għal easa il-rapport propositu fuq dan. Mielőtt a vitát megnyitnám, szeretném ismét felhívni a figyelmüket. Qabel ma nibda diskussjoni, ma niftaħ diskussjoni, nix, nixbet l-attenzjoni għal -fat illi għal biex tintervjenu taħt il-proċedura ta' kax tiegħi tridu tissaqsu b'mod elettroniku u mhux bil-karta l-blu. U tistgħu tagħmlu hekk. Um, dan huwa r-rapport tal-Petri Sarvama għad um, 9-001 tal-2019. Issa, mela għal erba minuti l-Onorevoli Sargama. Sarvama. bħala relatur. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President, u jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja l-Qorti tal-Awdituri, l-Kummissjoni, l-Aġenziji u n-netwerk u dan il-Parlament għal eh, xogħol siewi illi għamlu dwar din proċedura ta' kwittanza tal-2017 illum qegħdin nitkellmu eh, l-aħħar kwitanzi minn din is-sena l-aġenziji huma viżibbli ħafna fl-istati membri u se jkollhom impatt kbir fuq il-ħajja ta' kuljum taċ ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa il-każ mod speċjali għal leazo il-kriżi tar rifuġjati eżet l-Ewropa mill-2015 u il-kriżi forsi tidher qiegħda taħt kontroll imma xorta rridu nassiguraw id-durabilità tas sistema tal-azil tagħna biex ma noħoltux kriżijiet ġodda fil-futur. U għalhekk il-flus minn fuqa min-naħa tal-budget Ewropew rridu jintużaw b'mod effiċjenti u kull frodi għandha tiġi evitata. Sfortunatament, fil-kas ta' Leazo ma kienieċ fatwali għal-2017 il-qorti tal-awdituri ħarġet opinjoni fuq l-affidibilità tal-kontijiet u l-regolatajiet tal-pagamenti għall-Aġenziji kollha fl-2017. Minn barra l-pagamenti ta' Leazo. Aħna jiddispeċina illi kien hemm opinjoni kontra l-pagamenti tal-EASO. Din l-opinjoni ħarġet hekk minħabba non-konformità tal-pagamenti fuq xiri pubbliku u proċeduri ta' reklutaġġ. U allura f'Marzu tal-2019 il-Parlament ippospona din il-kwittanza għad direttur ta' Leazo għal sena finanzjarja u pospona wkoll ix-xogħol marbut ma' din is-sena. Il-Kumitat tal-Budget wara vot kważi unanimu biex fl-aħħar nirrifjutaw il-kwitanza tal-EASO għas-sena finanzjarja tal-2017. Il-kwistjonijiet ġew ikkonsidrati dawn huma ehm, dak li sab Olaf dwar l-irregolaritajiet dwar il-proċeduri ta' xiri, il-miżappropriazzjoni ta' fondi tal-Unjoni, il-miż Eh, ġestjoni ħażina u kwistjonijiet ta', ta risorsi umani u eh, imġiba mhux xir għalajn l-istaff. It-tieni ħaġa sistema sistematika ta' non-konformità ġiet dimostrata u eh, L-iżball ta' pagamenti non konformi illi waslu għal 7.7 miljun euro illi korrispondew għal 10.3 fil-mija tal-pagamenti kollha illi l-EASO għamel fl-2017. Barra minn hekk iridu ngħidu li l-budget għas-sena 2027 ġie implementat taħt is-supervizjoni tal-management ta' qabel ta' dan l-offiċju u dan ir-rapport għandu x'jaqsam mal-proċedura ta' kwitanza ta' dik is-sena partikolari. Madana kollu qegħdin narfu l-impenn tal-management il-ġdid tal-EASO. Kollox ma kollox ma nistawx nikkompromettu illi jkun hemm governanza tajba użu tajb tal-budget tal-Unjoni. Jiena nispera illi dan il-Parlament mhux se jagħmel hekk. B'dawn is-sejbiet li saru rigward li għazu, l-uniku mod li nistgħu nindirizzawhom huwa billi nirrifjutaw din il-kwittanza għal-EASO. Grazzi ħafna. Issa fisem il-Kommissjoni Ewropea il-Kommissarju Ettinger għal tliet minuti. Sinjura President, Sinjuri, membri tal-Parlament Ewropew. Is-sur Sarvama kien rapporter ta' dan ir-rapport u nixtieq nirringrazzjaha xogħol li għamel, naħseb li u ħal opportunità biex verament jixtar sew il-budget tal-2017. L-EASO għandu rwol importanti fil-politika ta' migrazzjoni tagħna u jgħin l-Istati membri bil-politika ta' migrazzjoni tagħhom l-EASO jagħmel kontribuzzi wkoll għal uh, bini ta' sistema ta' azil Ewropea. U qegħdin f'nofs dan kollu nixtieq nassiguraw li l jkun jista' ikollu rwol dejjem akbar. Naturalment qed nibbażaw kollox fuq il-fiduċja. L-EASO huwa sieħeb tal-istati membri jappoġġa sistemi tal-azil tagħhom hemm numru kbir ta' applikazzjonijiet ta' l-azil li jridu jiġu indirizzati. Meta, per eżempju, l-immigranti jridu jiġu eh, ripatrijat, eh, risettled mod maġġel ħafna. Meta nitkellmu fuq il-konverġenzi ta' sistemi nazzjonali, le għazo għandu standards ukoll għal kundizzjonijiet ta' riċeviment li japplikaw fl-Ewropa kollha. U l-istati membri għandhom dritt illi jużaw l-arfin speċjalizzat tal-EASO speċjalment fuq is-sitwazzjoni ta' pajjiżi ta' oriġini fejn l-EASO għandu formazzjoni komprensiva ħafna. L-importanza ta' din l-Aġenzija hija raġuni għaliex il-Kummissjoni ħarset lejn il-governanza tal-uffiċċju tal-uffiċċju u kien hemm xi problemi u ħadnihom mod serju ħafna hija kwistjoni tal-awtorità tal-EASO. Mill-2016 konna qegħdin eh, naraw x'inhi s-sitwazzjoni fl-EASO b'mod kawt ħafna u eh, ridna ntejbu l-governanza tal-Aġenzija billi nitalmu mill-iżbalji tal-passat. Rekrutierung, Auftragsvergabe, Haushalt und Rechnungsprüfung U meta nitkellmu fuq il-budgeting, l-auditing u l-komplament, qegħdin naraw li dawn isiru b'mod korrett il-management tal-EASO inata parir biex jiprofa jeħles mill-problemi mill-bidunet, speċjalment meta nitkellmu fuq uh, il-budget u il reklutaċ u dinja xi ħaġa li se nibqgħu nagħmlu. Però il-koll rridu nkunu ċari fuq dan kollu, hemm żewġ tipi ta' aġenziji fl-Unjoni Ewropea, hemm l-aġenziji eżekuttivi illi fl-aħħar mill-aħħar huma parti mill-abilità tal kummissjoni biex taġixxi, mbagħad ikollna l-aġenziji diċentralizzati illi jaqgħu taħt il-leġislazzjoni sekondarja. U, l-Kummissjoni il għandha ftit responsabilità f'każijiet ta' dawn it-tip ta' aġenziji, il-Bord tal-management ikun responsabbli u il-Kummissjoni għandha biss żewġ sedji fil-management ta' dawn il-boards. E, u għal-management innifsu ta' dawn l-aġenziji li jkun responsabbli għax-xogħol ta' dawn l-aġenziji. Iġifiri dawn l-aġenziji edin hawnhekk f'dan it-triangolu tal-Parlament, tal-Kunsillu, tal-Kummissjoni. U irrid ikollhom noċċjoni ċara ħafna. Tax suppost qed jagħmlu kif qed joperaw imma b'xi modi ma kienx ċara u nixtieq nuri il-proposti lil din il-Kamra illi saru Meta qed nitkellmu fuq dawn l-aġenziji ċentralizzati, naħseb li għandna napprezzaw il-fatt li r-rwol tagħhom kiber b'mod konsiderevoli f'dawn l-aħħar snin, irrid ikollhom idea ċara ta' kif għandhom joperaw u kif għandhom jiġġestjonaw dan kollu b'mod legali. Irrid u bżon irrid eh, ikollhom awtorità illi eh, tkun operattiva il-ħin kollu u eh, tiggarantixxi indipendenza għall-Aġenzija. Primarjament, eh, il-management għandu jindirizza il-problemi ta' dawn l-aġenziji. Rridu napprezzaw illi U xol tagħna hawnhekk li nitalmu mill-isbalji li saru fil-passat u jiena nilqa il fatt illi x xogħol li għamilna mal bord ta' Management tal-EASO ġab titjib 84 miżura diġà ġew imwettqa' speċjalment fil qasam ta' xiri pubbliku u l-kontrolli interni. Hemm ukoll il-kwistjoni wkoll ta' reklutaġġ li jsir aktar malajr. Fl-2019 sar titjib 100 mill-150 pożizzjoni e, intlew din is-sena u eh, sitta biss jonqosna postijiet nimlew fil-management. is Gregori ħadet eh, posta ftit ta' xurilu u konsolidat ix-xogħol li sar biex tikkontribwixxi ristabiliment tal-kredibilità tal-EASO din il-Kummissjoni se tassigura li kull miżura li tiġi adottata tingħata appoġġ eh, fir-rapport Olaf saru rakkomandazzjonijiet għal responsabiltajiet tal-bord ta' ġestjoni tal-managing board u dan huwa xogħol li jirrikjedi li ndaħlu miżuri biex nevitaw problemi li rajna fil-passat milli jerġgħu jinħolqu. Il-Kummissjoni qed tafda fil-management tal-Aġenzija biex ikun hemm funzjonament tajjeb tal-Aġenzija u din l-Aġenzija tkompli tagħti l-arfin espert lill-Istati membri. U biex nilqgħu l-isfidi dwar il-ġestjoni tal-ażil, qed nikkonsidraw illi nagħmlu aġenzija illi taħdem b'mod fuq livell Ewropew. U allura dan huwa issa fuq spallejna il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew illi nassiguraw li kull proposta għal bidliet e, issir fil-ħin xira ħalli nimxu fit triq it-tajba. Grazzi. Issa is-Sur Tsekowski Grazzi, Signora Viċi President, Komissarju relatur. Jiena nixtieq nibda billi nirringrazzja li Sur Sarvama, ir-reporter, għal biċċa xogħol tajba illi jagħmel il-preżentazzjoni li jagħmel illum kienet waħda tajba ħafna wkoll u ċara b'mod ċar ħafna l-problemi kollha. Jiena mort fl ta' Malta kull sena kont hemmhekk anki fl-2017 u niftakar il-preżentazzjoni tal-Aġenzija dakinhar kienu qed jaruni kif jistgħu kif jixtiequ jestendu x-xogħol tal-EASO u rridu jsiru waħda mill-iktar aġenziji eh, ta importanti tal-Unjoni u x'ġara eh, wara l-iskandlu. Inqered kollox għaliex dak li ġara f'din l-adenzija kien verament skandalizzu eh, skandlu u nispera illi qatt ma naċċettaw xi ħaġa bħal dan u jiena nixtieq nirringrazzja lil Olaf kif ukoll il-qorti tal-awdituri talli ikkoperaw fuq il-każ. E, sfortunatament ma finalizzawx e, għax ma kellhomx biżejjed e, ħin, però dak li ġiet ċarat wara din l-investigazzjoni juri illi ebda ħaġa ta' dan it-tip m'għandha qatt tiġi aċċettata. Yes, thank you. Um, the European Grazzi ħafna, issa Sur Walters mill-SND. Leazo hija imsieħeb eh, biex nindirizzaw l-immigrazzjoni. L-immigrazzjoni hija kwistjoni politika pressanti ħafna u ħafna drabi hija wkoll traċedja umana. Ix-xogħol e, e, ta' EASO e, hija biċċa xogħol kbira jrid jikkoordina politika fuq l-ażil jitejjeb l-implementazzjoni tas sistema tal-azil u jappoġġa l-istati membri li kunu taħt pressjoni bħal Greċja u l-Italja. Biex li jkun jista' jagħmel dan ix-xogħol kollu importanti, Eh, għandu bżonn l-appoġġ kollu tal-SND. Sfortunatament, eh, mill-lat ta' budget kien hemm numru ta' irregolaritajiet mill-2017 mill-2017 u dan kienu kemm fil-qasam tal-personal kif ukoll eh, fil-qasam tal-pagamenti u l-SND għada ma jistax jivvota favur il-kunem kwittanza tal-2017. Ninutaw ukoll it-titjib li sar fl-EASO għara l imbida l management fl-2018 u s Sinjura Gregori, direttur il-ġdida għamlet progress konsiderevoli biex tindirizza problemi tal-passat kif ukoll tippreżenta azzjonijiet koerenti u tajbin għal-futur. Hija għandha bżonn l-appoġġ kollu tagħna biex timplementa dawn l-azzjonijiet u allura jien verament kuntenta li ir-riżoluzzjoni illi se nivutaw fuqha għada tenfasizza dawn l-iżviluppi pożittivi. E, eh, Bil-progress li għaddej fl-EASO bħal issa għanna nelbu il-problemi u nifukaw fuq ix-xogħol ibes li għandu l-EASO, jiġifieri li appoġġa il-politika ta' l-azil. Nispera li issa nistgħu nimxu l qoddim għax l-aħħar mill-aħħar għanna bżon l-EASO bħala imsieħeb prinċipali biex nindirizzaw l-isfidi fl-immigrazzjoni tagħna u nevidaw li jkollna aktar traċedji umani. Grazzi ħafna. Issa, is-Sinjura Strugarju. għal grupp Renew. Grazzi ħafna, ziz kollegi. Innaħseb hawnhekk fil-Parlament Ewropew għandna bżonn nagħtu l-appoġġ tagħna għall-politika tal-ażil u Eh, nibasaw ruħna fuq il-prioritajiet u mhux inbidlu ir-rotta din nitkellmu fuq miljuni ta' euro din hija xi ħaġa li tiġi ovvjament mill-bwiet tal-ċittadini Ewropej għandna bżonn nirrispettaw il-proċedura legali meta niġu għal nefqa. U għalhekk huwa importanti ħafna illi meta naraw l-inkjesta li kien hemm għandna bżonn naraw illi din l-imġiba ma tirrepetix ruħha għandna bżonn niddefendu u nikkonsidraw ukoll il-protezzjoni tad-dejta u għalhekk għandna istruzzjoni li suppost tkun xempju tal-prassi t tajba tkun waħda responsabbli anke għal dik li hija nefqa eh, tal-flus eh, tal-kontribwenti Ewropej. Aħna ħadna deċiżjoni l sena li għaddiet hemm bżonn illi ikonna operat sow ta' din l-aġenzija, ta' din l-istituzzjoni biex hekk ma jkunx hemm mal-amministrazzjoni tal-flus ġejjin mill-kontribwenti Ewropej. Hawnhekk ma ninsewx dak li huwa essenzjali fil-qafas tal-politika tal-ażil u għalhekk għandna bżonn ikollna pjan strett u jkun implementat kif suppost. Il-kwittanza baċitarja mhijiex formalità dina responsabilità ewlenija li qed jerfa' l-Parlament Ewropew. Il-politika ta' ġestjoni kif ukoll il-użu ħażin ma jsawx ikun tal-flus ma jsawx ikunu affarijiet naċċettaw. Dan jgħod għall-EASO kif ukoll għall-istituzzjonijiet kollha Ewropej. Grazie ħafna l-onorevoli Limes taw badel Eżiż kollegi, grazzi President, l-Unjoni Ewropea għandha bżonn uffiċċju tal-appoġġ għall-asil li jkun wieħed effettiv. Aħna membri tal-Parlament Ewropew nistennew li l-istituzzjonijiet kollha jissegwu r-regoli etiċi tal-Unjoni hemm bżonn li nifraħ il- xogħol eh, tal-direttur ġdid tal-EASO u t-tim tagħha. Huma rridu jsegwu l pjan ta' azzjoni u kellhom suċċess ħafna kif qalu wkoll il-kollegi tiegħi. Attwalment għaddejjin perjodu eh, ta' tkabbir għadaqs li huwa daqs tal-budget u n-numru tal-istaff. Għandhom bżonn ovvjament l-appoġġ ta' sezzjonijiet oħra biex ikunu aġenzija li tassew tirrispetta u ssegwi d-dmirijiet tagħha ta' nies ġejjin ukoll minn pajjiżi terzi dawk li qegħdin tolbu għall-ażil u jekk insommu f'moħħna t tip ta' easu li nixtiequ jkollna ma rridux nagħtu l kwittanza għall-2017 imma qed nistenna bil-ħerqa Marzu tal-2020 biex nagħti l-kwittanza lil easo. Danke. Grazzi. Il-kollega Kunz. Sinjuri, nfakkar il-Parlament li s-suġġett tal-lum hija l-kwittanza tal-2017 għall-EASO. Maħniex qed nitkellmu fuq il-fatt li nalqu lejazu, pereżempju, għax ħafna mill-lejdut jissorprendini ħafna. Għax aħna din nitkellmu biss fuq il-kwittanza hawnhekk li għandha x'taqsam ma' sitwazzjoni finanzjarja fuq id-dħul u n-nefqa għal sena partikolari u l-2017 hija s-sena li fuq niddiskutu r rapporter qal li l-iktar minn 10% tal-flus ġew użati ħażin u ma segwewx ir-regoli u għal din ir-raġuni maħniex kapaċi nagħtu l-kwittanza u naħseb il-problema solvi ruħax jekk narawha b'mod ġifieri pjuttost brutali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sarneski. E, panie Przewodniczący, President, Sur Kummissarju, Sinjuri. Jekk joġobkom permettuli nirringrazzja lill-Kummissarju Inti personalità qawwija ħafna u għandna bżonn napprezzawk. Issa niġi għas-suġġett din hija sitwazzjoni straordinarja għax ħaġa rara pjuttost meta direttur jiġi rivokat il-mandat tiegħu u jkollu jirriżenja f'aġenzija tant importanti li qed tagħmel xogħol tant f'waqtu għax il-kwistjoni tar-refuġati u tal-migranti suġġett importanti ħafna għal tant nies anki dawk mhux interessati mid-dinja tal-politika u għalhekk bla dubju ta' xejn din hija kwistjoni li tattira ħafna attenzjoni hemm bżonn li ngħid li l-baġit għal din is-sena ġie implementat imma dan juri illi dawk illi jgħidu l-iktar Imbagħad mbagħad juru l-imġiba tagħhom meta jiġu għall-ażil għax wara kollox għandhom id-dnub tagħhom stess. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Urban Crespo, grazzi ħafna President, jina l-ewwel net meta nitkellmu fuq is-suġġett tal tal-immigranti nitkellem fuq Lesbos u niftakar fuq Lesbos u il kemm kienet talba diffiċli ma' baksur u għalhekk Anki l-organizzazzjonijiet soċjali jitkellmu ħafna fuq dan is-suġġett meta jiġu għal rwol ta' l-EASO u n-nuqqas ta' kapaċità amministrattiva, in-nuqqas fit-taħriġ tal-istaff il- tal-bit nazzjonali pereżempju fuq il-Sirja u fuq l-Iraq din hija prassi li turi diskriminazzjoni Eh, vis-a-vis ċerti għanijiet u tagħmel parti minn strateġija tal-esternalizzazzjoni tal-frontieri tal-Unjoni Ewropea. Għamlu eh, lok taw lok għal ftehim mat-Turkija. U għalhekk għandna bżonn kollegi Aġenzija tal-Asila Bażi ta' Drittijiet tal-Bniedem u mhux għal xi għanijiet eh, tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea fuq xi punti biss. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Lagos. Grazzi ħafna, Sur President. Il-problema li kien hemm blejazo u huwa punt importanti ħafna għax jgħidilna ħafna fuq xed jiġri fil-politika tal-azil u migrazzjoni l-ammont ta' flus indirizzat f'din id-direzzjoni u l-attività ta' dawk ikkonċernati. Mhux biżżejjed li aħna ngħidu iva u nipprovdu l il flus il-fatt illi hemm NGOs u gruppi illi sempliċement qegħdin qegħdin tassew jisfruttaw il-flus tal-Unjoni Ewropea qed jisirqu u għalhekk importanti ma nifqux hawnhekk għanna bżonn nirreferixxu dawn l-affarijiet lill prosekutur pubbliku għax hemm min qed eh, jisfrutta l sitwazzjoni sfortunata tal-immigranti bħal pereżempju f'pajjiżi l-Greċja. Hemm nies illi kommettew reat u għandhom bżonn illi ġustizzja tnata lilhom issa immorru għal kelliema l-oħra u nibdew bl-Onorevoli Lopez Aguilar. Komissarju il kumitat Libe li għal president tkellmet fuq l-EASO, l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea. Għax ovvjament għand bżonn ta' strumenti prattiċi anki fuq dak li għarfien tad dejta personali u għalhekk il-problema tal-ġestjoni komuni ta' l-azil u dawk illi jgvernaw din il-politika. Imma fl-istess waqt, sfortunatament hemm l-imblokk tal-aġġornament tal-Aġenzija tal-EASO mill-Kunsill għax mhux possibbli noħorġu mill-istaġnar għal dik li għal riforma meħtieġa fil-politika tal ażil u immigrazzjoni U għabba ma nagħlaq nixtieq ngħid il-qorti tal-awdituri eh, informatna fuq id diskrepanzi li kien hemm mal-amministrazzjoni fl-2017 illi mhux qed tammetti l-irregolarità u għalhekk il-pjan ta' gvernanza tal-Aġenzija hemm tkun gvernata minn trasparenza u l-Kumitat Libe skambju mal-appoġġ li jista' jagħti lil din l-Aġenzija. Grazzi ħafna, President. Grazzi lilek, issa l-Onorevoli Zimniok. Grazzi ħafna, President. Il-politika tal-azil tal-Unjoni Ewropea diżastru wara l-ieħor. Mod kif isna naħlu l-flus M'għandniex bżonn aġenzija tal-Ażil, għandna bżonn aġenzija għar-ritorn. Minflok naħlu l-flus, għandna bżonn nofqu l-flus biex nipproteġu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea biex hekk inwafqu għal darba għal dejjem l-immigrazzjoni illegali. Mod partikolari fid-dawl tal-gwerra fis-Sirja hemm bżonn ikun hemm protezzjoni iktar effettiva tal-frontieri tagħna bżonn niżguraw illi t terroristi